ngħid sabiex intemm diskors tiegħi li dwar din il-kwistjoni tal-own resources jiena naħseb illi ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea fil-fatt jistgħu jippermettulna ħalli konna fondi bħal dawn u nużaw din it-taxxa ħalli bekk aħna nagħtu l-Unjoni Ewropea iktar impetus qatt kabbir. Ningrazzjak. Allow me please a small announcement. I would like to Signore, permettu li, li uh Najdilkom li fosna għanna membri tal-Parlament Messikanu mis-Senat tal-Messiku koll edina għawek jamlu nazjarja nishtiq nawguralkom li kolkom tala tajba eh, fi Strasburg u fi Brussel. Thank you very much and just now we continue and the next speaker is Mr. Inkomplu issa unaddu għall-Onorevoli Kaffin. Grazzi President, nispera li natu appoċ l rapport u l-votazzjoni l-lum naf li għaw ħafna kollegi li huma ħasbin dwar l-effetti ta' dan ta' din it-taxxa fuq il-minħallas it-taxxa u jinaqbel. Kulħadd imħasseb dwar dan. Ma jien nixtieq nitlobkom nitħarsu lej il-bilanċ. Dak li minħallas it-taxxa qed iħallas biex jikkonsolida s-sistema finanzjarja fejn edin jizidu l-kapital tal-banek u koll eh, indirettament l-IMF u mekkanizmi ta' stabilita oħra, biljuni u biljuni u eluf ta' biljuni edin jgħinu biex jikonsolidaw s-settur finanzjarju. Jekk FTT tiddaħħal din il-pis fuq il-minħalla 16 ħantaffulu l-pis, mux kompletament imma parzialment. Naħseb li huwa importanti li wieħed jinnota li jekk parti minnu tmur għal budget Ewropew ma jfissirx li dan ħatkun tkun taxxa addizzjonali għal budget Ewropew. Dan jfisser li l-kontribuzzjoni nazzjonali ħaj jitnaqsu li fl-aħħar mill-aħħar eh,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 li l-FTT li transazzjonijiet finanzjarji ma ġewx ittaxxati fl-imgħaddi u apparti minn dar rapport verament huwa soluzzjoni għal kriżi Ewropea finanzjarja Ewropea. L-ewwel pass biex nelbu din il-kriżi eh, ħaj eh, jagħti riżultati tangibbli. Sfortunatament ma nistawx iddaħlu FTT fid-dinja kollha u probabbilment laqqas fil-Ewropa kollha. Aħna ma nistgħux ġeneraw ħafna tħul għall-ekonomija Ewropea. Jien naħseb li huwa strument tajjeb li jiżgura li t-transazzjonijiet finanzjarji huma regolati kif imiss u li dena jfisser e, e, li inqas probabbli l istettur finanzjarju Eh, jizola ruħu kompletament mill-ekonomija reali. Il-swiq finanzjari kienu il raġuni ewlenija tal din il-krizi huma li kkawżaw għax huma kull mamlu jaraw l-interessi tagħhom u mamlu lebda kontribut biex joħorġuna minn din il-kriżi li qegħdin fiha. Hemm ċerta kontradizzjoni hemmhekk aħna kellna bżonn insolvuha Pala riżultat ta' dan aħna ħanaraw li iżjed u iżjed trasparenza u waqfu t-tip ta' spekulazzjoni u kummerċjar bla raza. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur President, eżis kollegi, aħna nafu li permezz ta' taxxa ta' transazzjoni finanzjarja għandna strument fidejna li verament jista' jgħinna sabiex aħna ntafu il pis ta' dan il-problema eh, finanzjarja fil-ġejjini u aħna għandna għodda sabiex dawk il pajjiżi u dawk il-kumpaniji l-kbar u dawk il-banek li evitaw it-taxxa sissa eh, konna strument sabiex nġelu maħalsom għadin din it-taxxa u aħna naħsbu li anke f'dak li għandi xaqsam l-ekonomija reali dan huwa strument tajjeb ħafna din raġuni jiena naħseb li din il-kamra llum eh, f'dak li għandix għasam il-votazzjoni ta' dan l-istrument nixtieq li jivvutaw favur pero hemm punt li jiena minix kontent bih, ġifieri dak li tiġi fil-dar il-konsil, dak li tiġi fil-dar il-konsil huwa skandlu għalija minħabba illi verament jgħat eh, nara illi il-politika ta' ċertu pajizi edin ikunu riflessi u qed jippruvaw jimplementaw fl-Ewropa kollha, eżis kollegi. Ejja, ma nippermettux li sur Cameron u l-oħrajn eh, ikomplu jagħmlu hekk. Aħna nridu nagħtu l-parir tajjeb li sur Cameron nippruvaw nifutaw favur din it-taxxa, grazzi. Karas. Sur President, is kollegi, Signor Rapporter, eżis kollegi ta' dan il-Parlament Ewropew, aħna nafu li permezz ta' din il-rapport tal-lum aħna edin nerġaw nisqu fuq it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja. Il-Parlament Ewropew jappoġġa permezz ta' dan ir rapport il-proposti u ir-wol ta' tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea f'dak li xaqsam l-implementazzjoni ta' din it-taxxa. Aħna nixtiequ li ngħidu wkoll li l-Kunsill bħalissa hija tiwaqqaf l-implementazzjoni ta' din it-taxxa, hija tiwaqqaf implementazzjoni fuq il eh, livell Ewropew ta' din it-taxxa. Il-Kunsill hija tiwaqqaf bħalissa l-implementazzjoni ta' din it-taxxa li tista' tkun fuq il-livell Ewropew. Er, nerġa' ngħid għal din raġuni il-possibilità ta' din it-taxxa mhix daqshekk realistika minħabba li jekk ħajkun hemm disa pajjiżi biss fi ħajkun favur jista' jkun laħaj xorta waħda jkun ma jkunx eh, benefiċċji biżejjed aħna nixtiegħu li waqfu dan l-ixkil li qed ikun prodott min-naħa tal-Kunsill għalina din hija miżura li għandha x'taqsam mal-ordni normali ta' kif għandhom jitmexxew l-affarijiet u jiena naħseb li għal din raġuni din it-taxxa Eh, f'dak li ndux jaqsam il-taxxi transazzjoni finanzjari dawn edin ikunu intaxxati fuq livell iktar oli meta nikkonsidraw li l-borza u aħna naraw ukoll li fuq il-livell Ewropew aħna nixtiequ li il inħedġu iktar l-investiment u x-xogħol nittama li intu ħatifutaw favur din taxxa. Next speaker is Madam Regner. L-Onorevoli Regner. Grazzi ħafna sur President. Illum qabel il-votazzjoni tas sinjura tar-rapport tas sinjura Podimata jiena naħseb rridu nitkellmu kulħadd ċar. Kulħadd mod ċar, aħna nafu li din it-taxxa hija l-unika mod ta' kif aħna nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Dan huwa eh, intqal ukoll minn bosta esperti li huma favur din it-taxxa jiena naħseb l-ispekulazzjonijiet ta' livello lolli, fil-fatt nafu illi kienu għamlu kontribut għal din il-krizi. Il-banek kiridu eh, insolvu għawam u naħorġu minn din il-krizi. Iżda aħna rridu neħdu azzjoni issa u mux il-qoddim għada jew pitada jew xifti ċur oħra rridu ngħinu issa lis-suq finanzjarju ħalli bekk kun jista' jagħmel kontribut ta' veru anke dan għandu effett ukoll fuq l-enerġija, fuq ix-xogħol u fuq fis-settur tal-enerġija ukoll jina Jiena edha nistenna illi ħajkun din taxxa ħassib ħaġġib iktar stabilta maħħa inqas spekulazzjoni u apparti minn hekk ħanifukaw iktar fuq eh, l-ekonomija reali jkun finanzjament tal-ekonomija reali. Grazzi. And next speaker is Mr. Dahane. L-Onorevoli Dahane. Grazie ħafna, President. Kif ġeda eh, għalu ħafna nis, tan dibattitu tħu eh, tħul ta' din l-FTT ma tagħmel l-ebda sens jekk jekk ma tkunx ta' dimensjoni adekwata, ġifieri għandha tkun mill-inqas ta' dinja fid-dinja kollha, ma almenu mill-inqas eh, fil-Ewropa. Allora tkun taxxa Ewropea, mbagħad ovvjament il-pasta wara tkun li eh, nestenduha eh, nużawa bħala risorsa eh, għal l-Europa bħal biex nistabrixxi bażi tajba għal budget tagħna. Kif intqal għandha tagħmel kontribut li tkabbir ekonomiku jekk aħna ndaħlu din it-taxxa bħala risorsa propja l-Unjoni Ewropea u tissodisfa l-kriterja ta' sulla mir-sur fil-rapporti għu mill-Kommissjoni u kol u tkun parti mir-risorsi tagħna Allora dak il-każ tappoġġa budget Ewropej li huwa wieħed għal tkabbir ekonomika tkun strument għal tkabbir ekonomiku fl-istess ħin naqqas il-pressjoni fuq il-budget nazzjonali billi tnaqqas il-kontribut nazzjonali lill-Unjoni Ewropea u l-budget tiegħu. Allora fl-istess qed tilħaq żewġ ħanijiet flimkien tneħħi il-problema tal-budget u twassal għal kabir u mpiegi. Issa naddu l-onorevoli Lamassur. Grazie ħafna, President. Jena kontent li qed ikonna dan il-dibattitu kull ġimgħa aħna nisimgħu nisa politika li jisuq inventawa huma bħala xi idea rivoluzzjonarja, imma din il-Kamra ġa kella vot fuq dan ħames snin ilu. Aħna votajna fuq minn hemm minn dak iż-żmien u l-Kommissjoni offrit proposta eh, komprensiva. Il-grupp eh, li involvi 27 stat membru ilhom jaħdmu fuq għal set xhur. M'għandniex għandna kunu korretti dwar il taxxa Din hija indiretta, ġifieri mhux bħal li ma tikkastigax l-operaturi finanzjarji eh, ħataddi l-klienti imħad tkun fuq rata daqseg zaħira fuq daqs bidwu wisa li ħad maqas bisħajnu tawa. Jek wieħed jirrifletti sew mux ħad wassal li l-kumpaniji spostaw ximkien ieħor. U laqqas manna ningannjaw ruħna dwar dwar xiexini għandha żewġ biex tifinanza l-anijiet Ewropej u fl-istess jintajn il-budget nazzjonali. Tkun diffiċli li konna unanimità fil-membri kollha imma jekk ikonna għalmenu eh, di taxxa jummen identika f'ħafna minn daw l-istati daw jintefqu fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Allora daw l-istati li għamlu hekk jkunu jistgħu jnaqsu il-kontribut tagħhom lill-budget tal-komunità, jkollhom iżjed eh, spazju fej innaqsu l-budget tagħhom. Għalhekk tajjeb. Speaker is Mr. Sur Grazzi President, ehm, ġi stabbilit li l-inġiba irresponsabbli fis-settur finanzjarju kontribwixxa għall kriżi li għandna u għalhekk dan is-settur għandu jħallas parti mill-prezz ta' dan kollu. Minkejja dan jiena ma nemminx li l-introduzzjoni ta' taxxa fuq it transazzjonijiet finanzjarji hija l-aħjar mod biex jintlaħaq dan il għan primarjament għaliex probabbilment parti kbira tal ispejjeż tat-taxxa ser jiġu mgħoddija lill konsumatur u aktar minn hekk jien naħseb ikun perikoluż għall ewropa jekk naħsbu li billi nistabbilixxu standards regolatorji fl-unjoni ewropea se jkun ifisser il qbija tad-dinja ser tagħmel l istess bis-sitwazzjoni ekonomika attwali kif inhi għandna nkunu tassew kburin li nipposjedu industrija ta' servizzi finanzjarji daqshekk kompetittiva. fid-dawl ta' dan is-sitwazzjoni jiena naħseb li jeħtieġ li nkunu noqogħdu attenti dwar jekk nintroduċux politika jew taxxa li thedded din il-kompetittività nisqal li m'għandix fiduċja fl-impact assessments maħruġin mill-kummissjoni għaliex kienu l bogħod milli jkunu konsistenti għall-ewwel kien propost li se jkun hemm telf sinifikanti fil-prodott gross domestiku u wara li saret il kritika l-kummissjoni aġġustat valutazzjonijiet tagħha biex turi l-oppost għalhekk jiena mhux ser inkun qed nappoġġja l-introduzzjoni tat-taxxa għal transazzjoni finanzjarja fl-ewropa biss u nistieden lill kollegi sħabi fil-parlament ewropew sabiex jaħsieħbu miegħi fil bogħod billi nirrifjutaw din il proposta. Thank you very much. And just now, ladies and gentlemen, we will make some... Grazie ħafna ħan għamlu xie tibdiliet fil-program, signori, ħabba il-konnessjoni tal-Ministru Ferstajer li rritid laqna għan jien għaddi il-kelma l-Ministru Ferstajer għabel il keċ li għaj li ħat titkellem għal konsil Grazie. Forman, ærede medlemmer, mange tak for en øh, meget nuanceret og meget bred debat. Sur President, grazie ta' din id diskussjoni. U din id diskussjoni rrid biċċar illi x-xogħol li aħna għamilna dwar il-transazzjoni finanzjari huwa importanti ħafna u illi l-Parlament verament jagħmel xogħol tajjeb, ġifieri x-xogħol li sar naħa tar-rapporter verament kien siwi u anke l-ħidma tal-kumitati ta' dan il-Parlament. Jiena kontet ukoll li dan għandu jkun diskuss f'Ġunju U anka dak li kien deċiż minn dan id-dibattitu kien il-fatt li kulħadd jixtieq li kollha suq finanzjarju li jaħdem tajjeb. Dan huwa importanti għad kabbir kif ukoll għal ġenerazzjoni ta' iktar kapital u aħna hekk għandna bżonn ta' settur illi jista' jappoġġa l-iżvilupp kollu kemm hu u fl-istess ħin rridu naraw illi nħolqu iktar ehm, tkabbir u iktar postijiet ġodda tax xogħol. Għadu raġuni nixtieq nirgrazzjakom il-koll lill-Parlament u lill-Kummissjoni wkoll tal-ħidma tagħhom dwar din il-proposta. U eh, sabiex inkomplu nibnu fuq eh, dak illi diġà sar min-naħa ta' prezidenzi oħrajn. Qabilna aħna verament naħsbu illi għamilna progress f'dak li għandu xieqsam il-kummerċ fil-derivativi. Naħseb din tista' tittieħed kważi bħala xi ħaġa li qatt ma saret qabel. U uh, jiena naħseb ukoll illi dak li sar fl-aħħar ftit jiem aħna nistgħu naraw illi kienem fil-fat eh, ċaqli anka minnħat rating agency, so jina nittama li l-parlament ħajkomplu jiddiskutu il-kwistjoni ta' Project Bond su jihdu għab serjetà u fl-ħarnet jina nishtiq najtu kolli li f'dak li għandu xaqsam id-dialogu dwar u diskussjoni dwar il-ħtiġijiet tal-kapital, jiena naħseb li dan huwa xogħol importanti ħafna minn tal-Kummissjoni u qegħdin nifukaw ħafna fuq il-kwalità aħna fuq l-ammont ta' kapital li għandu jkun kopert kif ukoll fuq il-livell ta' likwidità u l-ġestjoni. Ġifieri hawnhekk aħna qegħdin ngħidu illi wieħed bħala eh, kumpanija finanzjarja irrid ikun iktar eh, konsistenti qabel ma jkun jista' joffri ċertu bonuses. U dwar l-anijiet tal-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea jiena naħseb illi huwa importanti illi dawn il-proposti kollhom biżjed appoġġ fil-Kunsill u naħseb li l-Kunsill fil-fatt għandu x-xewqa li s-settur finanzjarju għandu jkun kontrollat aħjar. Id-dibattitu taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarja hija e, il-fatt li aħna qegħdin narfu kemm hija importanti din il-kwistjoni ta' regolamentazzjoni. Ħafna minn dawn il-kwistjonijiet semmejtuhom intom ukoll illum li qed ikunu diskussi fid-dan il hemm ħafna li jixtiequ din it-taxxa u hemm ħafna minnkom ukoll li ma jixtiequx. U aħna ma nafux eżattament kif għandha taħdem, irridu naraw min ħajħallas eżattament għal din it-taxxa u x'tip ta' ċezzjonijiet jista' jkun hemm permessi u rridu naraw li transazzjonijiet li huma spekulattivi rridu jkunu iktar ristretti u jekk aħna ħajkonna unanimità fil-kunsill u mbagħad nistgħu naraw li ħafna mill-membri qalu illi l-unanimità fil-kunsill hija l-bot ħafna mhijiex daqseg reali u għemmi min jgħid illi di miex tajba li nsolvuha permezz tal-kooperazzjoni msaħħa minħabba li dan jista' jgdajja fis-suq intern speċjalment fil-sitwazzjoni li jinsab fija palissa u hemm nisaqsaw kol xi jiġri b'dan il-flejes li ħadna, ħna l-lum fil-fat segwejna dan id-dibattitu b'interess kbir u dak li fil-fatt intaraf minnaħat tal-parlament u dak li intqal mill-parlament illum żgur li ħanippruvaw ninkludu aħna fil-ħidma tagħna fil-kunsill. Aħna din nippruvaw eh, nkomplu nħeġġu lill-Kummissjoni sabiex ikomplu mixin din bir-rapporti tagħhom u sabiex nkomplu niżviluppaw aħjar din tip ta' taxxa. Kif edna nafu li hemm forum differenti ta' taxxa fis sati membri differenti, kien hemm ftit minnkom li tkellmu dwar taxxa tal-bolla. Eh, Fl-Ingilterra pereżempju kien hemm eh, bosta minnkom ukoll li semmew tip ieħor ta' taxxa u jiena nixtieq illi nirringrazzawkom ta' dan il-dibattitu. Ix-xogħol tagħkom huwa importanti ħafna u siwi u jagħmel kontribut tajjeb għax-xogħol fiħdan għax-xogħol tagħna fiħdan il-Kunsill Grazzi. Uh, President Way back home. Uh, just now we start. Grazzi, issa ser nibru naddu għal proċedura tal-KHDI. Għanna ħafna iktar talbiet, tla darbiet iktar minn kemm għandna possibilità li taħin, se nagħti possibilità li jitkellmu għal nofsom. Issa ngħaddu għas-sur Kelly. Grazzi, President. Ħafna kwistjonijiet problematiċi, per id-dejn u it-taxxa dawn li tiġu trattati minn istituzzjonijiet finanzjarji u l mixija politiċi għadhom ma jafux kif se jagħmlu din it-taxxa. L-istituzzjonijiet finanzjarji edin eh, jaqlaw ħafna flus waqt li il-politiċi għadhom ma jafux se jaqbdu jagħmlu. Impressjoni fuq il g biex jindruġu dan fuq eh, taxxa eh, skala globali biex bekk ma jgwadani ħadd iktar minn ħadd ieħor. Jekk ma jiġix hekk l-għażla oħra hija li introduċu dan fuq eh, fi 27 stat tal-Unjoni Ewropea u naħseb li għandna nqisu dan bħala proġett pilota li għal forsi sentejn tliet snin biex naraw eżattament forsi x'inhuma l-forecast għal finanzi u il-transaction allocation jiġri. Jien għandi dubji tiegħi però dwar dan minħabba l-ammonti żgħar ħafna eh, ta' punt eh, wieħed fil-mija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 tal-kriżi, aħna u għedin nitkellmu fuq tranzazzjonijiet ta' spekulazzjoni, dawn għandhom ikunu kontrollati u intaxxati. Jiena naħseb illi l-pisi tal-pisijiet tal-kriżi eh, finanzjarja għandhom ikunu asmaħjar u permezz ta' dan din it-taxxa jiena naħseb li nistgħu nagħmluh dan il-għanu, jiena naħseb illi fil-fatt aħna qegħdin ngħidu illi nkunu nistgħu nintaxxaw il-konsumaturi dan ħajkun l-effett, però aħna rridu nitkellmu eh, koll fuq il-fatt illi din it-taxxa tista' tkun ta' pis anke ċittadini. Pereżempju anke meta ċittadini jiddeċidu li jagħmlu ċertu trasferimenti ta' flus fil- eh, fil-banek tagħhom dan jista' jkollu effett eh, negattiv. Jiena naħseb illi għandhom ikunu sinjuruni li ħajkunu taxxati mhux iż-żgħir. Obrigada, Presidente. Signor Commissario, deputada Podimata. Grazie, President, Commissario, Onorevoli Podimata. Inti għamilt xogħol eċċellenti f'dan ir-rapport, għandna bżonn ta' iktar kuraġġ ma rridux naqgħu taħt il biża tas sistema finanzjarja ta' xaf l ftt e, huwa messaġġ politiku u iċ-ċittadini kollha li qegħdin isofru minn din il-kriżi qegħdin jittamaw ħafna f'dan il-messaġġ li jridu nikkonkludu b'dan l-atteġġament riskjus min-naħa tal-banek. E, S'issa dawn kienu responsabbli għal kriżi u jiena nispera li din it-taxxa tista' tgħin il-limitazzjonijiet tal-ispekulazzjonijiet. Din hija ħaġa utli ħafna biex tittejjeb l-investiment fil-livell Ewropew. Din hija taxxa li tagħmel iktar trasparenti u iktar faċli l-kontroll u tikkastiga l-ispekulazzjonijiet. F'pajjiżi 6,000 persuna wara r-riżultat tal-ispekulazzjonijiet bankarji bil-partiċipazzjoni preferenzjali ġiet mill-quta ġew mill-quta persuni li investew il-flus tagħhom il-frott ta' xogħolhom tilfu dan flus kollha u mistgħu ma jistgħux jirkupraw daw il-flus. il għal Miss, is Sinjura Angelilli. Grazzi President, aħna llum fil-Parlament nistgħu nagħtu lil kunsill messaġġ ċar biex introduċu taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Mod partikolari messaġġ ċar liċ ċittadini lill impriżi li jgħidulna jisaqsuna qed naħmlu aħna biex nifaċċaw din il-kriżi ekonomika. Fisem eh, iktar konkretezza tax fuq eh, eh, tal-FTT tista' iżid 60 biljun euro għall-iktar żvilupp u għall pressjoni fiskali fuq iċ-ċittadini. Iżda, jista' jkun ukoll messaġġ ta' iktar ekwità għaliex is-settur finanzjarji kif mitlub miċ-ċittadini tagħna irid jagħti kontribut kif suppost biex bekk inkunu nistgħu niffaċċjaw l-ispejjeż tal-kriżi ekonomika u għaldaqstant irid jaqdi r-rwol tiegħu. Grazzi li sinjura Podimata għall-impenn tagħha. Grazzi ħafna, issa il-kellima li jmiss sinjura Flasikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Pan Grazie, President. Illum il-Parlament jista permezz ta' dan il-vot jagħti sinjal importanti mhux biss lill kunsill u rappreżentanti ta' dawk l-istati membri li qegħdin kaxkru saqajhom, iżda anke lil dawk iċ-ċittadini, dawk iċ-ċittadini speċjalment illi rridu jikkontribwixxu ħalli ikopru il-problem li hemm fis-settur finanzjarju. Jien naħseb li din it-taxxa tista' tgħin sabiex aħna nkomplu insolvu l-problemi li għandna fl-istati membri. Iżda mhux hekk biss, jiena naħseb illi dan jista' jkollu effett ukoll fuq eh, livell tal-Unjoni Ewropea u rridu naraw ukoll kif din it-taxxa għandha tkun implementata u kif il-kontribuzzjonijiet tal-Istati membri għal budget tal-Unjoni Ewropea jista' jitnaqqas. Jiena naħseb illi s-suq intern jista' jkun imsaħħa permezz ta' din it-taxxa. Din tista' wkoll terna sabiex aħna nevitaw li jkun hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni u anke nħeġġu iktar attività. Grazzi. Köszönöm, elnök úr! A világválság gyorsan és kíméletlenül terjedt. Grazzi ħafna, Sur President, il-kriżi finanzjarja fil-fatt tissa qed taffettwa wkoll l-ekonomija reali u dan kellu wkoll ħafna effett fuq il-xogħol. Aħna nafu li il-pajjiżi fil-fatt introduċew ċertu miżuri ta' austerità, nuqqasijiet tnaqis u eh, fil-fatt aħna nafu li settur u wkoll prova naqas iżda ma għamilx kontribut sabiex nippruvaw noħorġu minn din il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Jiena naħseb illi il-kriżi u eh, għal dan il-għan it-taxxa, din it-taxxa li qed niddiskutu naħseb li hija importanti ħafna mħabba li tista' tgħinna sabiex nimponu iktar restrizzjoni dawn l effetti u nafu illi ħafna miljoni ta' euro li jistgħu jkunu ġenerati permezz ta' din it-taxxa u bat dan jista' jitqassam b'mod aħjar. Għadu raġuni jiena naħseb illi it-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja għandha tkun introdotta fuq livell globali u għadun raġuni hija responsabilità tagħna li aħna nieħdu pass li jmiss ħalli naslu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałem podziękować pani. Grazie. Jena nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Podimata u nifirħila rapport eċċellenti. Sodisfazzjon kbir jiena nilqa' wkoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal din il-proposta. Jidher li wkoll li għaw jisu spirtu ġdid min-naħa tal-Kunsill. U għal daqsan nitlob lill presidenza Daniża biex tkompli bi sforzi tagħha sa ma l-Kunsill u l-Parlament jaqblu. Il-pożizzjoni tal-PPM hija daqsxejn diviża. Kien hemm eh, kummenti diskorsi llum li semmew dan, eh, ġew semmew li l-Iżvediżi u l-Olandiżi. Mhux tajjeb hekk, irridu naħsbu mhux biss dwar li nifrenkaw miljuni ta' euro, iżda kif ikonna biljuni Eh, ta' fondi li jistaw jenataw eh, lejn eh, tkabbir għal xogħlijiet ġodda u għal possibilitajiet ġodda ta' żvilupp. Grazzi, la, nadwa l-aħħar kellima. Grazzi, President. Aħna konet nitkellmu favur ta' FTT għal ħafna snin. Din hija Dan huwa strument tajjeb ħafna biex niġillu l-ispekulazzjoni għalkemm mhux biżejjed aħna rridu miżuri iktar b'saħħithom. U bekk inwaffqu darba l dejjem prodotti spekulattivi u it-tax havens. Iżda dan huwa pass tajjeb. Iżda aħna għadna mħasba li din il-proposta tagħti trattament preferenzjali lil ċertu proġetti u derivatives fil-hemm l-iktar spekulazzjoni minħabba rati baxxi ta' 0.1% aħna nħossu li huwa importanti ħafna li dħul ġenerat minn din it-taxxa jista' jingħata għal ġlieda kontra il-faqar u ma jingħatax lill istati membri biex bekk ikunu jistgħu jħallsu inqas fil-baġġett tal-komunità. Jekk ikun hemm problema fil-baġġett, dan mhux serjejna biex nitrattaw il-problemi billi jwassal għal iktar koeżjoni ekonomika u soċjali. Grazzi, issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill kummissarju Semeta. Grazzi President Membri Onorevoli Ministru. Jiena nixtieq nirringrazzjakom il-koll għall appoġġ dwar eh, l-FTT li huwa messaġġ ċar ħafna lejn l-Istati Membri. Id-diskussjonijiet fil-Kunsill għadhom għaddejjin ikomplu u nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Daniża tal-li żammew il-momentum f'analiżi teknika u n-negozjati fil-proċess ta' negozjati. fil laqgħa formali tal-Ekofin f'Marzu il-Ministri ftemu li x-xogħol għandu jkompli fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Abbażi ta' dan, għazliet li setgħu iwaslu għal iktar rapport fuq medda qasira ta' żmien għandhom jiġu appoġġati. Nilqa l-intenzjoni tal-Presidenza biex ikollna eh, dibattitu ta' orjentazzjoni fit-22 ta' Ġunju, flekku fin tal-22 ta' Ġunju. Dan it tantina jiena ser nibqa' niddefendi l-FTT fuq livell Ewropew. Dan huwa dak li għandna bżonn fil-rigward ta' tassazzjoni il-livell indaqs fis-suq uniku u biex bekk inkunu nistgħu nilħu l-isfidi globali bħal pereżempju l-bidla fil-klima u l-iżvilupp. Aħna smajna ħafna argumenti favur ta' FTT fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U huwa ġust. Aħna wkoll kellna xi tħassib u punti speċifiċi xogħol tekniku mill-Istati Membri u mill-esperti tal-Istati Membri se jwaslu għal iktar ċarezza u soluzzjonijiet u ovvjament il-Kummissjoni se tikkontribwixxi għal dan ix-xogħol. Nixtieq nenfasizza punt wieħed ġenerali. L-FTT sartejn biex nibnu relazzjoni bejn is-settur finanzjarju u ċ-ċittadin ordinarju li ġiet mħassra ħafna f'dan l-aħħar snin biex bekk ukoll ikonna iktar fiduċja tal-konsumatur u s-settur finanzjarju jersa iktar lejn l-ekonomija reali. L-FTT jista' jsir kontributur tajjeb ħafna għall-aġenda ta' tkabbir tagħna. Grazzi ħafna, Sur President. Much Commissioner and just now. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-rapporter is-Sinjura Podimata. Grazzi Afna, grazie President. L-ewwel qabel kollox kollegi sabiex inkunu konsistenti fil-pożizzjoni tagħna nixtieq infakkarkom li fl-Ewropa diġà hemm disa pajjiżi li għandhom forma tal-FTT inkluż l-ikbar ċentri finanzjarji fuq dan il-kontinent u um, dawn iċ-ċentri baqgħu ċentri prinċipali minkejja din it-taxxa, ġifiri taxxa bħal din ma tfissirx li ħajkun hemm din lokalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji mbagħad il-kollegi tkellmu dwar il-biżat li għandhom fuq effetti negattivi fuq it-kabbir, intraprizi id-djar il-verità li dawn l-intraprizi u id-djar qed ibatu issa minħabba l-kriżi finanzjarja kawzata mis-settur finanzjarju minħabba l-livelli vera olin tal-vat u taxxi olin fuq ix-xogħol. Dwar l-eżenzjonijiet jiena naqbel mal-Kummissarju Sementa li dawn l-eżenzjonijiet jikkawżaw distorzjonijiet u xquq. Nix infakkarkom li fil-kuntest tal-Kumitat Ikon konna wasalna għal kompromess li jien namlu nħallu barra dawn il-fondi eh, tal-pensjonijiet għamilna dan fi spiritu ta' kompromess minkejja l-fat li l-FTT se kolla impatt minimu fuq il-fondi konservativi u dina tista u kol ċerta ħjar il-pensjonijiet billi tijom inċentivi u kol. Imma jekk aħna se nassuġġerixxu iktar eżenzjonijiet fuq prodotti ta' investiment li jistgħu jkollhom politiki ta' riskju ma naħsibx li ħankunu konsistenti b'dak li nixtieq u niksbu pala konklużjoni kollegi nixtieq jiena nħeġġiġkom sabiex tappoġġaw b'maġġoranza rapport għal sistema komuni fuq eh, FTT Ewropeja u tibatu missaġġ politiku lil kunsil speċjalment illum fid-dawl tas-summit informali tal-Kunsill Ewropew fuq it tkabbir u tikkonfermaw li din l-awla dem kienet konsistenti mal-politiki u l-approċċi li aħna ħarisna mill-bidu ta' din il-kriżi. Grazzi ħafna. Thank you very much for your contribution. Grazzi ħafna l-kontribuzzjoni ta'kom tiegħek. Sinjuri nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni se seħħillum f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna dibattitu